The President. Well, colleagues, we're resuming uh, the session with explanations of vote, but can I just, before we do that... Ser, eh, nkomplu bispiegazzjoni tal-voti sa' qabel ma namlu dan, nishtiq nilqa delegazzjoni eh, mill-Kanada, mill-Parlament Federali tal-Kanada u rappresentati tal-missjoni tal-Kanada fl-Unjoni Ewropea, illi jinsabu fil-Gallerija eh, Diplomatika delegazzjoni mexxija Mr. David Tilson illi ġej minn distrett elettorali ġewwa Toronto u għaw MP ukoll minn Quebec u British Columbia. Delegazzjoni tista' fi Strasburgu biex tiltaqa' mal-delegazzjonijiet tar-relazzjonijiet mal-Kanada fil-Parlament fl-okkażjoni tal-, -parlament, l-34 laqa interparlamentari bil-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Il-bira ħullum id-delegazzjoni kella l-opportunità diskussjoni formali informali mal-membri u għada u ma sejrin ġewwa Copenhagen biex jiddiskutu mal-presidenza tal-ġejjeni. Intom eh, tassew mill-qwa hawnhekk natukom merħba u jalla illi tgawdu l-żjara tagħkom hawnhekk fil-Parlament. And we now come to explanations of vote. Issa naddu l-spiegazzjoni tal-vot dwar il-rapporti